għall-espiegazzjonijiet tal-vot. Nisimaw l-ewel minant l-onorevoli Murvaji. Għal-minuta. Kur, elnézését kérem, úgy érzem, hogy nem... Grazie, Afna, President. Naħseb li huwa nuqqas ta' rispett jekk nibdew nitkellmu f'ċirkustanzi bħal dawn, huwa nuqqas ta' rispett lejn il-votanti tagħna wkoll. Allora, jekk nistgħu forsi natu tlet minuti lil dawk li eh, din jitilqu mill-kamra eh, biex joħorġu. Ma rixtieqx nivvota, eh, n-offendi l t-tijaj. Ekk joġobkom. Kollegi, jekk għandkomx tagħmlu fl-awla joġobkom oħorġu. Se nistennew ftit sekondi qabel ma nibdew bl-ispjegazzjonijiet tal-vot. possiamo iniziare. Eh, mela nistaw nibdew. l ispiegazzjoni tal-vot fuq il-ftehim ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kosovo rakkomandazzjoni tal-Onorevoli Luna Cech. L-Onorevoli Morvaji. Għandek il-mikrofonu għal minuta. Onorevole. Eh, köszönöm szépen a... Eh, Grazie Afna, President. il-ftejim Jiena b'dan il-ftejm astenet. Kont kiku nivvota iva. Għax il-komunità internazjonali internazzjonali nexxela eh, tottieni autonomija siħa għal komunità għal minoranza serba. Il-konklużjoni tkun li l-Ungerizi li jiexu s-Serbja kienu jirċievu l-autonomija u dritt tal-self-determinazzjoni. Imma fl-axħar deċidejt li le, għax personalment kont prezenti meta refugjati mill-Kosovo jiġu fl-Ungerija li kienu għedin jgħidu li kienem kaos u korruzzjoni. U jkun miraklu jekk fit ċirkustanzi li jekk kienu jeżistu dakinhar eh,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 President. ma tiġ titkellem, Onorevoli Deva. Uh, Mr. Chairman. President. Eh, l-stabilizzazzjoni tal-Kosovo huwa element importanti ħafna fil-progress tal-arranġamenti tal-Unjoruna me għal paċi u stabilizzazzjoni fil-reġjun tal-Mediterran. Il-Kosovo għaddit minn ħafna taqlib u kienem kazijiet fejn rajna l-Kosovo pala pajis minn min konflitt għal situazzjoni ta' paċi. Aħna forsi insejna jew injorajna ċerta kwestjonijiet li hemm pendenti fil-kas ta' Kosovo għax konna mħazbin dwar affarijiet oħra, direzzjonijiet oħra u ħaġa tajba li wieħed jiftakar li illum arġajna ġibna u dimna pajis li sofra ħafna u kan stajna nkunu ħbib maħħom. U jek jista' jkun nkomplu nagħmlu hekk. Si onorevoli Jar. L'onorevoli Jar, minuta. Eh, vielen Dank, Herr Präsident. Grazie ħafna, President. Jena votajt favur. Evidentement hemm ħafna affarijiet li mhumiex postum fil-Kosovo il kazit ta' korruzzjonijiet huma każ evidenti. Għanna sistema ta' ġustizzja u sistema ta' stat dritti. Manna bżon naħdmu fl-imkien mal-Kosovo. Għad hemm bżon li kunem eh, xi stadju bej li jkunu membri sħaħ u li ma jkunux membri. Hemm xi ħaġa fin-nofs, forsi biex naraw ukoll relazzjonijiet mal-istat membri ġirien. Għandna bżonn nagħtu speranza Eh, stabilizzazzjoni ekonomika, stabilizzazzjoni politika, jekk huma ma jirċevux da tip ta' speranza, allura f'dak il-każ eh, un pajiz um jiġuaw. Allora ħjar ikonna stabilizzazzjoni ntejbu ekonomikament u politikament il pajiz u għalek futaj favur. Eh, per un minut. Onorevoli Manikens, un minuta. Grazzi, President. Il-ftejim ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni bil-Unjoni Ewropea u l-Kosovo huwa pass importanti ħafna biex tistabilizza s-sitwazzjoni fil-Balkani. Huwa investiment ewlieni fl-integrazzjoni tal-Kosovo fl-Unjoni Ewropea. Jien wis inspera li dan ħaj jistimula l-żvilupp fil-pajjiż, iffaċilita id-drittijiet eh, tal-bniedem f'dak il-pajjiż. Imma apparti minn dan, Jien nixtieq ngħid li l-vot tal-lum huwa importanti ħafna. Biex hekk niħdu nota tal-sitwazzjoni tal-minoranza serba fil-pajis fil-posta fuq. dan naħseb għandu jisservi dan il-ftejn bħala messaġġ għal koeżistenza paċifika tal dal-gruppi. Għalhekk votajt favur. Grazzi. Onorevoli Caputo, minuta. Caputo l'alto rappresentante Federica Mogherini con la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Dan il-ftejim ta' associazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kosovo jwassanna għal fażi ġdida ta' bejn eh, fir-relazzjonijiet tagħna ma' dal-pajjiż dan se se jikontribwixxi għall iktar stabilità u anke jgħin dan il-pajjiż jibda r riformi meħtieġa sabiex il-pajjiż jimxi b'mod sostenibbli u anke biex jinħolqu opportunitajiet kummerċali u ta' investiment issa il-Gvern tal-Kosovo qiegħed jaħdem fuq il-proċess ta' riformi u qed jippermetti l-pajjiż tiegħu jimmodernarizza ruħu. Il-Kosovo għat irrit jiffaċċa ħafna sfidi u għallek jena nittama li l-gvern jimpenja ruħu li għamel għazliet koraġġużi sabiex ikompli b'suċċess in-negozjati mal-Unjoni Ewropea. Grazzi, Onorevoli Caputo, l-Onorevoli Pospisil pane předsedající Já jsem také hlasoval pro tento... Grazie, Afna, votajt favur ftejn. għal diversi pajjiżi ma rfux l-Kosovo bħala stat indipendenti, naħseb eh, jgħat interess dak li qabli nistabilizzaw il-Balkani u li noffru bħal daw eh, relazzjoni ta' dat tip biex ekonomika u jtijom il-possibilità li fil-ġejjini xi moment jinaqdu mal-Unjoni Ewropea. Eh, Mux ħatkun eh, faċli, għas ħatkun qasira, għas kemm siru riformi fil-Kosovo, riforma tal-istat u tas in ġenerali, ma evidentement l-lum l-intenzjoni għu nibatu messaċ l-Kosovo biex nikkooperaw iżda il qrib mal-Unjoni Ewropea u fit-tul Eh, jaslu għal membri tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li huwa tajjeb għall-Balkani u tajjeb għall-Ewropa in ġenerali. Grazzi l kif vaj favur. L-Honorable Shogar għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Nisperaw li dan l-ftejn eh, ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni jidħol fis-seħħ jina nitlob l-ħamis stat membri li jem, inkluż il-mi, il mtijaj li jarfu eh, l-Kosovo uffiċjalment, fl-istess ħin l-integrazzjoni fl-Europa tal-Balkani tal-Ponent huwa impossibbli minna ma nsolvu l-problemi ta' konsistenza bej il-manoranza autoktoni għanna bżon regoli ċari u għanna bżon li jiġu furtasi. Dan il ftajim ma jitkellemx dwar da f'dettall, dettal Hemm xi referenzi ġenerali. L-esperjenza sfortunatament juri li dan mhux biżejjed. L-istati membri id-drittijiet tal-minoranza ma tantxum rispettati. Da kemm suppost U l-Unjoni Ewropea ma tatax attenzjoni biżejt għal din il-problema għalla volja li jina ħaġa li konċerna 40 miljun ċittadin. Fil-Kosovo jafu ġifiri. Naħseb li huwa responsabilta tagħna. Naddu għassa għall-Onorevole Polċek għal-minuta. Grazie ħafna, President il-dritt għad determinazzjoni tal-nazzjonijiet hija waħda mill-drittijiet importanti li huma inklużi fil-karta fil tal-ġinis mawda u dokumenti oħra. Per eżempju, hemm ħafna problemi f'ħafna pajjiżi. qed mhux qed jagħtu daw drittijiet. Jiena kont eh, kontent li ksajt nappoġġa dan il-ftehim għax naħseb li Kosovo għandha dawn il-punti eh, ewlenin ta' ta' stat għalla volja hemm diversi kwestjonijiet li ma nistax ma nammettix, imma marrix jien nidħol eh, f'argumenti naħseb li kull pajjiż għandu dritt li kollhom ġejjini futur u dan l-istess għal Kosovo, dan huwa responsabilità tagħna u tal-kontinent kollu. Għalhekk jiena appoġġaj kompletament dak li l-Onorevoli Xogel għadu għamad. Grazie Grazzi ħafna. naddu issa għal ftejn ma' Giorgia Moldova u l-Ukrajina għal kummerċ ħieles approfondit. President, jina votajt kontra d riżoluzzjoni aħna konna nitkellmu dwar il-kwestjoni l-bieraħ naħseb hemm ċerta double standards, hemm tliet approċċi u meta żżomm f'moħħok qed jiġri fid-Donbass u Rogansk fil-paragrafu 34 dawn huma territorji f'Lugansk u Donetsk li qed titkellem referenza min huma qed jokkupa n-nies li jgħixu hemm huma dak li dawk li jokkupa huma nies fid-Donetsk li l-armata il-ġurnalist li li oppona dan l ħabs. Julia mid-Donetsk li tilfet riżew u riġleja u ida meta eh, ġiti bombardjata eh, il-vas. Aħna rajna kif eh, jena enta biex biex biex tottieni saqajn u idejn artificiali ma eluf til-fuq til Surjar għal-minuta. Jiskuża ruħu jgħid il-prezentist, l-Onorevoli Morvej l-ewwel. Grazzi ħafna, tajt l-Onorevoli Morvej, President jiena mill-Ungerija, hija membru tal-Parlament Ewropej li nirrepreżenta l-Ungerija. Allura, meta nivvota nivvota għall-assoċjazzjoni, għal-ftejim ta' assoċjazzjoni, naħseb li nikonsidra l ewwel dwar eh, eh, drittijiet tal-bnidem tal-Ungarizi li jiexu Ukraina dawk li għedin fil-reġun ta' subkarpati ma jistawx jużaw klim bħal autonomija jew eh, self-determination. Għax dan huwa kontra dak li għadna ħna eh, smajna meta smajna tkellimna dwar Kosovo. F'kull f'kull dokument ewlieni tal-Unjoni Ewropea huwa hemm dekjorazzjoni li eh, self-determination hija dritt bażiku Allora jek danek tajtek fil-Ukrajina u per eh, titkellem dwar possibilità li dritt tal-Ungheriża l-autonomija, dam għall-ewwel twassal għal reazzjoni verament eh, ibsa u kastik membru tal-Parlament Ewropew ġi mkeċċi mill-Ukrajina mandum lebda rispent għad-drittijiet tal-minoranza u l-autonomija. Għalek, kelli nivvota kontra dan. Grazzi. Naddu għal issa Surjar. Grazzi ħafna, President. Grazzi, President, bla dubju l praġunijiet biex ma provax dan il-ftehim ta' kummerċ ħieles imma jien ottimist naħseb li kooperazzjoni ekonomika għu aħjar minn eh, situazzjoni ta' umbrago għax jistabrixxi kuntatti jista' jkun mezz biex intejbu s-situazzjoni politika u ekonomika fil-post. U l-idea hija li noħolqu speranza fil-pajjiżi li huma involuti. Eh, nirrepeti dak li għat l-istess għal Kosovo. Għal dik ir-raġuna biss li wieħed jivvota favur għax dina ħiġġenera ġenera fiduċja u stabilità ekonomika. U jekk aħna għom, ħan notjenu l-oppost. Jiena ah, optimist, mhux pessimist. Bla dubju ħajkonna bżonn akkumpanjaw dal proċess u naraw x'inhuma rizultati aħħarin. U naqbel, naqbel dawk li eh, huma kritiċi. Naddu issa għal l-Onevri Mamikins. Grazie ħafna, President. Jena kont rapporter li qed naħdem fuq Ġorġa u dejjem insegwi dawn l-avvenimenti li siru dan ir-reġun għalhekk kont kuntent li hemm ħafna attivitajiet li jista' iqarbuna iqarbu l-Ġorġa, Moldova u l-Ukrajna għal l-Unjoni Ewropea. Għalhekk naħseb li huwa ħaġa tajba li niftehmu ftehim ta' kummerċ ħieles biex jipermetti li dawn iċ-ċittadini wkoll jiġu minar viża. Ma votajt kontra. Jiena xtaqt. Nifstaqt nifhem għaliex għandha tip ta' lingwaġġ kontra Russja. Verament nħossu li l-Russja ħatiġi u tiskuża ruħa. Ma nistax ikollna dialogu konstruttiv mar Russja jekk nkomplu nużaw dat tip ta' klim għalhekk kien votajt kontra. Noddi. L-Onorevole Caputo, għal-minuta. Grazzi. Dan il-ftejjim bejn l-Unjoni Ewropea, l-Ġorġa, l-Moldova u l ukrajina huwa juri il-progress li sa dan il-proċess bed 20 sena ilu dan l-ftejmiet u ma fl-interess ta' kullħat għandhom ikunu punta referenza fil-politika tal-sħubija Tana Aħna rridu nkomplu fuq il-triq tar-riforma l-istat ta' dritt sabiex natu spinta l tkabbir ekonomiku f'dan ir-reġjun. L-Unjoni Ewropea trid iżżomm ir-rieda politika ħajja f'dawn il-pajjiżi. Sabiex ikun hemm konsensus nazzjonali u jkun hemm il-miżuri tieħu il-miżuri meħtieġa sabiex ikun hemm it-trasformazzjoni li tant hemm bżonna il-kwistjonijiet importanti li rridu nifacċaw sabiex il-proċess ta' riforma jisir suċċess irreversibbli jinkludi riforma ta' sistemi ġudizzjarji ektar effiċjenza u trasparentazzjoni pubblika. Pospisil, un minuto. L-Onorevole Pospisil, eh, grazzi President. Jina mill-Repubblika Ċeka, nirrepreżenta l-Repubblika Ċeka pajis li kella esperienzi traġiċi mill-żmien il-komunizmu. Allora jekk dejjem nappoġġa proġetti tal-sħubija tal-vant u nappoġġa kwalunkwe kooperazzjoni ekonomika u dawk il-pajjiżi li kienu parti mill-Unjoni Sovjetika. Raġuni għalija hija ġeopolitika. Ir-Russja qatt ma torqod. Għalhekk għandha kull interess biex issaħħaħ l-influenza tagħha fir-repubbliki li kienu tagħha narawa dik. Kuljum il-problemi li jen fil-Moldova għalek u hemm bżonn li nappoġġaw dawk il-Repubbliki li kienu parti mill-Unjoni Sovjetika narawhom bħalas sħab tagħna u nakkooperaw magħhom. U għandna bżonn intejbu s-sitwazzjoni ekonomika tagħhom, imma kif għadd ir-raġuni ewlenija biex nappoġġaw din eh, dan il-proġett huwa biex nappoġġaw Eh, dawk li kienu parti mill dawk li kien stat, parti mill-stat sovjetiko. Grazzi, naddu għall-onorevoli Sodorov għal-minuta. Grazzi ħafna, President, kollegi, senjuri, jiena kont favur eh, rizoluzzjoni u ftejim ta' rizoluzzjoni eh, Georgia, Moldova, Ukraine ma' poġġeċ tal- partiti komunisti li minaw il gvernid eletti demokratikament fil-Moldova il-biraħ ma stajċ nir-ringrazzja l-Komissarju Ewropej. Mux spess il-Komissarju Hahn u l komissjoni ġenerali bil-parti attiva li biex il-liberalizzaw il-viza, specialment fil-kas tal-Ukrajina naf li l-Ukrajina hija kuntenta ħafna dwar da għandhom eh, ideat tajbin dwar din il-reġim ġdita u għandhom raġunijiet biex jikomplu itejbu riformi. Jien nixtieq personalment nirringrazzja l-Kommissjoni u l-kollegi tagħhom. L-Onorevoli Anamens, jien nixtieq nispjega għaliex votajt favur dal-ftejn eh, l ukrajina u għadwar ġeopolitika. L-Unjoni Ewropea qed tilab loba perikoluża billi tindaħal dal pajjiżi u tagħmel pajjiż kontra l-ieħor. Jekk l-Unjoni Ewropea verament trid il-kummerċ ħajles, allura għandha tneħħi l-embargo fuq ir-Russja li kellha impatt verament negattiv għal bdiewa eh, Ewropej. Giefer Hofstad u oħrajn qegħdin eh, jaggravaw is-sitwazzjoni fl-Ukrajna. Mm, Mhux favur il-kummerċ imma li tipprepara l-Ukrajina għall adezjoni l-Unjoni Ewropea eh, u toħloq eh, gwerra birda mill-ġdid mhux ħaġa tajba. Grazie ħafna għaddu issa għall onajoli Polġor. Jien najt li kon favur l-ftehim ta' assoċjazzjoni u dawn huma kwistjonijiet ta' ekonomiċi li aħna qed nitrattaw meta nitkellmu daw tip ta' FTA. Nistax nidħol fil-kwestjoni ta' minoranzi u drittijiet tagħhom għandna bżonn nsegwuhom, ovvjament imma dawl ftehim huma ħafna żed minn hekk. Biex li aħna niddeterminaw kif nazzjoni ieħor għandha tiġi organizzata, dak għandi xaqsam l awtonomija tal-minoranzi tagħha ma naħsibx li huwa l-waħda mill-kompetenzi tagħna. Dwar il-Moldova, ngħid li għandi ċerta dubji u um, ħalli fej eh, ħalla superspice u għax kapaċi naslu għas situazzjoni fej l-oligarkija russi jġildu fil-Moldova u jikontrollaw parti mill-gvern parti mill koalazzjonietu l-oppozizjoni għal nasib li dinja ħagġa perikoluza n għanna n-segwa. Grazzi. Naddu issa għal spiegazzjoni tal-vot dwar il-mozzjoni tal-rezoluzzjoni għal klawzula ta' difiża reċiproka. L-Onorevoli Morvaj għal minuta. Grazie ħafna. Il-klawzula ta' difiża reċiproka dwar din il-kwistjoni hija rajna mozzjonijiet għal riżoluzzjoni verament interessanti jena ħad post bil-fatt li diversi persuni għalu l-verità dwar id-dittijiet li l-attakki terroristiċi reċenti fl-Unjoni Ewropea taħt il-punt E, qed ngħid eh, l-interpreti, tajt il-kellim, eh, u rrid ċar li l-skambju ta' informazzjoni u kooperazzjoni bej servizzi ma kienx adekwat, kien hemm noqqasijiet importanti b'dan il-kwestjoni, U kif qalu il-ħodor, mozzjoni ta' rezoluzzjoni, il-problemi dwar il-kummerċ ta' armi, per eżempju. Għalek, bdejna nitkelmu dwar l affariet li huma importanti u mhux indurhom għall-lewża. Jaqtaw, nitkellmu dwar il-servizz ta' sekurità mandu xaqsam xejn mal-terroristi. Din hija mhijiex ir-risposta għal teddida. Naddu issa għall-Onorevoli Jurek. Grazzi, President, naħseb li l-klausula ta' difiża reċiprokat għandha tiġi riflessa f'dak li nixaqsam solidarità fin-NATO. Għax tliet kwarti tal-Stati membri huma fil-NATO. Naħseb li għandu riflessu kol fil-mobilizzazzjoni meta niġu għal l-ewwel ewlenija li huwa s ma nħoss li nibda xkil li jekk għandna 75% fin nejto ma nsib lebda xkil għaliex aħna m'għandniex nagħtu iżjed garanzija, mu iżjed sigurta għal Latvja. Uħraj. Naħseb li għandna nkunu iżjed iżjed attivi fin nejto u ma minflok noqogħdu niddikjaraw eh, fuq il-karti jew xi tip ta' schizofrenja Għawek fl-Unjoni Ewropea aħna għandna ċerta tenda tendenza li barra mill-Unjoni Ewropea qabel ma aħna eh, qabel ma kienu stati membri konna membru ta' alleanza li seta tkun eh, effettiva ħafna. Issa, għaddu issa għall-onorevoli. Grazie ħafna, President wara l-attakki terroristiċi f'Pariġi f'Novembru, Franza bdi saret l-ewwel pajjiż fil-storja tal- tal- l-istorja tal-Unjoni li xtaqt invoka l-artiklu 42 mux 27 ta' solidarietà. Il-maġġoranza tal-Stati membri reagixxu eh, favorament tal-talba. Hija ħaġa normali, ma tistax tiġġieled għal terrorizmu f'pajjiż wieħed. Irridu nuru solidarietà f'kull aspetti. u jider li ħajkonna natu attenzjoni għas sistema kif nattibaw l-artiklu 42 jekk hemm bżonn. Għax għall-ħares qatt jaġin għala xi ħaġa wkoll f'pajjiż pajjiżi oħra u naħseb li l-mekkaniżmu għandu jkun legali u korrett. jek joġbok, xtiqnejt eh, se presidenti li solidarieta lajnuna reċiproka eh, u kol appoċ li stawnatu u importanti u nasab li fl ħar mill-axar eh, stati membri kolla kolla taw lajnuna taħħom wara per eżempju li kienem l-attentati ta' Parigi fejn kienem l invokazzjoni dan il-klawzola ta' difiża reċiproka Issa, rridu naraw eh, jekk eh, dak li għetejt eh, rappresentant għolja l-sigurta u difiża komuni tistax te permetti li hemm deċiżjoni maġla biex kunem deċizjoni biex il kunsill jiddeċiedi għal din il-klawzola ta' difiża reċiproka. Na, Nafu li hemm bżonn eh, politika ta' sigurtà komuni, eh, iżda sfortunatament ta' għandna politika komuni nieqsa f'dan ir-rigward is-sur Pospiselima. Grazzi, sur Presidente. jiena wkoll votajt favur ta' din ir-riżoluzzjoni. Jiena wkoll nemmen li aħna qegħdin fil-ġlieda hawnhekk gwerra kontra terrorizmu mhux biss Franza li ġiet attakkata diġa f'Novembru li għadda, imma hija ċiviltà Ewropea kollha kemm mi kif ukoll l-Unjoni Ewropea. Il-kollega diġa semmew illi eh, fuq naħa għandna l-ewwel użu ta' dan eh, l-istrument eh, għabbażi ta' artiklu 42 ta' trattat hija nkunu prattiċi però ejja naraw kif ħan implementaw din ir-riżoluzzjoni biex dawn eh, ma jkunux biss kliem unqodu eh, ngħidu iva solidarjetà difiża reċiproka. Repubblika Ċeka qed tagħmel l kollha tagħha biex eh, tappoġġa lil Franza għalhekk aħna qed ngħinuha wkoll fil-ħidma tagħha fil-Mali imma tassew jieħtieġu l natu struttura Ewropea. Grazzi fl-1975 Renju Unit biex tissieħeb eh, fil-komunità ekonomika u ta' kummerċ eh, Ewropea. Issa eh, ħajkonna referendum fuq jekk nibqgħux fl-Unjoni. Issa qed nitkellmu fuq klawżola ta' difiża reċiproka fejn hemm bżonn l-Armata Ewropea aħna imma ma xtaqniex nisieħbu f'imperu, ma xtaqniex nisieħbu f'entità li xtaq dejjem tkabbar l-frontieri U għasir idna xaħġa li tpaxxi l-Amerika u l-NATO ma li tħares l-Europa. Pero eh, dak li qed narawa hawnhekk dan proposta hija Alleanza Ewropea, Armata Ewropea. Jiena votajt kontra din eh, il-mozzjoni eh, biex l-Unjoni Ewropea jkollha l-armata tagħha. Jiena nemmen fil-libertà, fl-istat nazzjon, fil-demokrazija u nittama illi n-nies ħajvotaw jivutaw favur jew kalla kontra l-għaliex għanna nispettaw il-ferma tagħhom. Issa, għaddu għall-ispiegazzjoni tal-vot fuq il-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea għas sezzjonijiet tal-UNHRC fl-2016. Eh, Senju Ramarvaj, grazzi fuq il-prioritajiet għas sezzjonijiet tal-UNHRC nixtieq ngħid li jiena ma stajx nivota favur l il-prioritajiet għalli li kull mozzjoni għal riżoluzzjoni tisħaq li huwa tassew importanti li niżguraw id-drittijiet ta' ċittadini, soċjali, ekonomiċi. U niddikjaraw li dawn ma jistawx ma jġux imħarsa. Jena bħala parlament tal bħala membru tal-Parlament Ewropew għal daw l-aħħar sitt snin u nofs rajt ġara f'pajjiżi u set nara l-istess sitwazzjoni fil-Polonja. Fejn ħafna nies eh, għandhom id-drittijiet tagħhom miksura ma kif huwa possibbli pereżempju li għalliem jew nkella infermiera jew nkella persuna ta' tifejiet tan-nar, kif jista' jkun li għandhom salari daqseg baxxi eh, meta mqabla ma' bnadi oħra tal-ponent, kif ma' trade unions li jaħdmu kif suppost, eh, nasib aħjar law nitkellmu fuq dawn l-affarijiet imbagħad u punti oħra, issa l-minuta. Grazzi President, il-mozzjoni tal-Lemmin Ewropew qed jitlob illi il titlob li aħna rridu nagħdu din il-riżoluzzjoni jiġifieri jekk ikun hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem fis-Sahara eh, eh, tal-Punent illi il-Marokk ukoll jeħles il-priġunieri u ikun hemm aċċess ħieles għat territorji okkupati. Aħna ma nistgħux ma nistgħux inkomplu nagħlqu għajnejna l-sitwazzjoni li qiegħda sejra mill-ħażin għall-ar ta' kuljum u Marokk eh, qed jipprova sikket kif rajna bl-espulsjoni ta' dan l-aħħar minn dawn l-attivisti għal um, għadritiet tal-bniedem. Aħna rridu illi il-priġunier politiku li jem eh, jinħeles u li ħasana Lajla jinata il-rifugju politiku dan il-parlament irrit jesprimi eh, solidarjetà ma' dawk iż żazax li qegħdin jagħmlu strajk tal-ġuħ. Yes. Onorevole Jurek, un minuto. Grazie, eh, Sessor Jurek, al minuto. Grazie, Sessor Presidente. Tul eh, daw l axar eh, sentejn, Slovakki, Sloveni u l-Kroati jorganizzaw referendi nazjonali għall-Organizzazzjoni Nazjonali tal-Familja u biex defendor wieħom kontra talbiet eh, tal-movimenti omosessuali. Regoli simili eh, jistaw jinsabu fil-Kostituzzjoni tal-Ungerija, l polonia imma għal boħra l-lum il-ġurnata votajna favur eh, talbiet bħal dawn. Minn fuq prezentajna u dim il-Nazzjoniet Unite il-pozizjonijiet tal-pajzi tagħna jew tal-inqas nirrispettaw il-pozizjonijiet li tieħdu minn referendi li saru f'ċertu pajjiżi. Naħseb li eh, hawnhekk eh, filosofija differenti li l-Unjoni tbiddel u mhux tirrispetta l-interessi tkun ta' teddida, tkun ta' teddida għal-demokrazija, propju kontra l-spirtu li supposta jirrappreżenta s-surma Mikins. Grazzi, Iva, il-minoritajiet reliġjużi u etniċi u il-ksur ta' drittijiet tagħhom l-istess eh, Iva nistaw nejduħ fuq drittijiet tan-nisa, drittijiet tat-tfal, Dan kollu eh, juri li huwa tassew importanti li jkunu attivi eh, fi sezzjonijiet tal-UNHRC hemm eh, valuri universali li rridu jiġu konsiderati u rispettati. Imma permettu li jkun kritiku hawnhekk vizavi l-UNHRC illa li qed ikun hemm eh, votazzjonijiet ta' blok minħabba ċertu eh, reġjuni per eżempju, għed jista' jsemmi l-Izrael, rappresentanti, eh, rappresentant ta' Saudi Arabia li jista' jisir president ta', ta blok, per eżempju, biex Jo pożizzjoni kontra l-Izrael f'dawn is-sezzjonijiet. Grazzi, Signora Sabrova, grazzi, Sur President, permettu li ngħid fil-qasira għala jiena votajt kontra din l-opinjoni għal prioritajiet l unjoni Ewropea sezzjonijiet tal-UNHRC għal-2016 il-mozzjoni għal riżoluzzjoni fija klawżoli li immorru kontra l-kuxjenza tiegħi. Ma nistgħux nisforzaw opinjoni ultraliberali, per eżempju, fu eh, drittijiet ehm, ta', reproduzzjoni riproduzzjoni eh, u eh, sessuali. Jena sfortunatament, pero kont fil-minorita, e kif kont fil-minoranza meta għat li eh, settlements f'Izrael kienu xi ħaġa illi tgħeddet il-proċess ta' paċi fil-vant nofsari. Naħseb eh, jiena dawn huma affarijiet li ma nistax nkun favorihom. Għalhekk votajt kontra. Grazzi. Issa, ngħaddu għall-ispjegazzjoni tal-votazzjonijiet fuq l-attivitajiet tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet 2014. Is-Senjura Morfaj. Minuta. Grazie, Sor President dan ir-rapport eh, fuq il-ħidma tal-Kumitat eh, għal-petizzjonijiet debattita ta' sew interessanti u diġaħat eh, li kien hemm dokument semplistiku ta' nofs paġna bitwaġiba għal petizzjoni ta' 15 il-paġna fuq self fuq id-djar munita barranija naf li ħadmu fuq avokati eh, u eh, naħseb li eh, anki anki receptionist seta joħroġ bitweġiba aħjar biex ngħidlek. Naħseb dan huwa black humor biex ngħidlek minn naħa tal-Unjoni, partikolarment fil-punt fejn jgħid li qed naħdmu biex intejbu l ċittadini tagħna. Ma nafx, jekk verament dan huwa dak li qisu għajnuna. Naħseb illi dawn in-nies illi rċevew din it-tip ta' tweġiba, tistgħu timmaġinaw x'opinjoni ħajkollhom. Eh. Niseb jena fl-axar mill-axar dan ħajkun il-vot, vot kontra l-Unjoni u kontra il-Komitat tal-Petizzjonijiet. Is-senjura dan li miex prezenti u għallura il-kelma l-Sur Benito l-Zuarga. Grazzi, President. Palla ehm, Podemos aħna dejjem id-defendejna l-parteċipazzjoni ta' ċittadini bil-vot pożittivu tagħna aħna qegħdin ngħidu li iva eh, tajjeb li jkun hemm id-dritt tal-petizzjoni imma rridu li ċittadini jkunu iktar involuti fil-dibattitu politiku. Nsemmi żewġ punti l ewwel fi Spanja eh, huwa l-pajjiż li l-iktar jibgħat petizzjonijiet dan jirrifletti il il-xewqa ta' ċittadini unbat narraw illi ċittadini jilmentaw ħafna fuq il-fracking u koll. U waħna ninsistu illi l-istruttura istituzzjonali Ewropeja hija antidemokratika bil-kem tlieta mill-inizjattivi ta' ċittadini ġew konklużi b'mod pożittiv u waħda biss waslet li il-Kommissjoni tieħu azzjoni u tibda tagħmel xi ħaġa, aħna rridu noħolqu Ewropa iktar demokratika u parteċipattiva. Huwa possibbli, Sinjuri, grazzi. Prego Lejjar. Prego. Grazzi Un minuto. Grazzi, Sur President, jiena kont koordinatur f'dan il-komitat għal PPE, nixtieq nagħmel żewġ kummenti, rewennet vera kontent li kien hemm appoġġ wiesa f'dan il-Parlament għal dan ir-rapport tas-sew messaġġ tajjeb u li ħaġġiġna biex inkomplu bil-ħidma tagħna, mbagħad xtaqt ngħid xtaqt isemmi punt ieħor emenda fejn eh, qed nitolbu biex ikun hemm iktar personal eh, f'dan il-kumitat. Eh, jiena nixtieq ngħid li jiena m'iniex kontra din l-emenda, ma sempliċement naħseb illi il-fatt li ngħidu dan b'mod li m'għandux jaqsam xejn b'mod kompletament distakkat mir-realtà li hemm kumitati oħra, Mhuwiex messaġġ effettiv, jekk tassew eh, nixtiequ eh, li dan ikun il-każ, allura f'dak il-każ hemm bżonn konsultazzjoni eh, mal-kollegi l-oħra jirrappreżentaw kumitati oħra tal-Parlament. Jiena sempliċement nixtieq ngħid li dispeċina dwar dan xtaqt niċċar dal-punt ma' sal-minuta. Grazzi, Sur President il-Kumitat tal-Petizzjonijiet għandu isem eh, u eh, ċertament li tajjeb naraw naqra il-petizzjonijiet eh, kolla l-nirċivu l-nirċivu meċ fl-2014 il-numru ta' petizzjonijiet kienu inqas mis-sena ta' qabel imma fuq il-medja naraw żieda xorta waħda. punt eh, pozittiv eh, għax ifisser illi iċ għet qed jinvolvu iktar u iktar rihom u anki l-istituzzjonijiet eh, hemm iktar interazzjoni magħhom nafu li kien hemm bostamijiet illi tqiesu bħala inammissibbli u dan ifisser illi n-nies ma, jifmux eżattament x'qed nagħmlu, ma, ma jifmux eżattament uh, aħna l-xiex, aħna responsabli għallura rridu naħdmu iktar fuq eh, kampanji ta' arfien, rridu nistiednu iktar minn dawn in-nies, u ngħidu l naqra kif eh, suppost jinbatu jinkitbu dawn il-petizzjonijiet. Grazzi ħafna. Issa seduta hija sospiża minn issa sa' tlieta.